Okay, so, <laughs> äh, sehr verehrte Damen und Herren, äh, wir beginnen jetzt mit der Nachmittagssitzung. Wara nofsinhar it-tajjeb, sinjuri, mela nibdew din is-sessjoni tagħna tal-lum war nofsinhar l-ewwel punt fuq l agenda tagħna għandna rapport. Rapport minn Pier Antonio Panzeri l-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija, suġġett tant importanti dan kif nafu. Meta aħna nqisu l gruppi ma naħsibx li x-shadows waslu nittama li dal-waqt ikunu fosna biex bekk u ma jkunu jistaw jamlu l-interventi tagħhom. Għalissa nisimgħu lir-rapporter l-Sur Panzeri. Eh, President. Grazzi, President. Kif tafu lan tal-proposta hija illi nwaqfu diversi regoli armonizzati dwar il-produzzjoni ta' dawn il-vetturi l-agrikoltura u foresterija biex bekk ikonna eh, ħidma eh, tajba tas suq intern. Irridu ovvjament dejjem nżommu f'moħħna l-bżonn li jkollna eh, livell oli, ambientali, sigurta fuq it-toroq u anki fil-postijiet tax-xogħol. Minix se noqgħod intawal ħafna fuq dan il-punt għaliex kellimna dwar dan il-punt kemm il-darba kif is-smieħ li kellna f'dan il-kumitat fit-12 ta' April u anki wara kellna skambju ta' femiet fit-30 ta' Awwissu. Jina nixtieq nirringrazzja l shadows għal kontribuzzjoni tagħhom fil-laqat li kellna kif ukoll għal kollaborazzjoni li kellna f'dawn l-aħħar xhur ġew preżentati 133 emenda Eh, ħafna minnhom ma ħolqux problemi, iżda ovvjament se nanalizzawhom fid-dettal fil-laqat li ħajkonna ma' shadows il-ġimgħa d-dieħla u għalhekk eh, jiena se nikkonċentraw fuq xi temi ġenerali l-aċċess għall-informazzjoni għall produtturi ta' spare parts hemmhekk irridu neħħu il- fejn qed insemmu l-aċċess u anki rridu nikkonsidraw il-prinċipju ta' elementa raġonevoli u proporzjonali tal dak li għandu x'jaqsam il-volumi ta' mark ta' taswi u anki il-pozizjoni tal-produtturi u anki edin nużaw il-kelma eh, vetturi minflok eh, tractors. U anki rridu nqisu wkoll l-element tal-proprjetà intellettwali. Importanti li l-informazzjoni teknika tinkludi wkoll elementi ta' design tekniku u dana kienu kol jinsab fi test għal dak li xaqsam vetturi oħra u anki kien hemm referenza għal dawn id-disinji pereżempju kellna għal numru 19 ta' direttiva 46 tal-2007 u għammek kellna wkoll referenza għal dawn il-vetturi mhux koperti mill-copyright. Umbat, għal dak l l-access limitat biex bekk ikonna access mingħajr diskriminazzjoni għall operaturi indipendenti biex bekk inħarsu l-konsumaturi il-kompetitività u anki fejn jitlu kwistjonijiet ta' ambjent u sigurtà Umbat referenza għal vetturi u mhux biss għal dawn il-tractors għaliex inkella jiġu esklużi mir-regolament ċerti vetturi ta' tip R, dawk tal-irmonk u anki għal dawk li għandu xaqsmu vetturi oħra li huma wkoll il fil-mira tal-regolament u għalek irrit ikun hemm dejjem dan l-aċċess ta' informazzjoni li nkella jkollna l-element ta' diskriminazzjoni. Rridu nqisu wkoll l-element partikolari tal-SMEs illi jagħmlu dawn it-tip ta' vetturi partikolari u dawn għandhom ukoll ovvjament ċerti obbligi fejn jitlu il-impen RMI e biex bekk per eżempju ikonna u kol limiti ta' produzzjonijiet u biex b'dawn u kol jgħatu informazzjoni eh, fuq eh, fil-permezz ta' karta stampata. Umbat, irridu narabu kol illi hemm elementi li se jkun diffiċli napplikaw, hemm referenza għal prinċipju ġenerali ta' proporzjonalità, iżda aħna se naħdmu sabiex jekkunu possibbli insibu kompromess dwar dan il-punt Issa, il-kamp ta' applikazzjoni tal-kategoriji tal-vetturi f'kategorija u għammek għanna u koll tneħija ta' ta' din il-kategorija ġifiri dawn il-karozzi u li xawnek ma' nix problema li fit-test tal-rapport għanna din il-referenza li tneħħiet għaliex din il-kategorija teħtieġ regolamentazzjoni ad hoc u it-talba diġa ġiet inkluża fil-rapport. Issa, għanna karozzi li ma jistawx ikollhom dan l-assi vertikali, edin nintalbu li dan il-regolament ma japplikax għal dawn il-vetturi li ma jistawx jiduru ma dan il-fus vertikali. Iżda diġa kena dawn it-tip ta' konstituzzjonijiet minħabba t-tip u mux minħabba r-rabta ma' dawn it-tractors. U fil-fat fil-leġislazzjoni attwali ma neskludux allura illi dawn jibqaw e, f'test li għandu il-għan illi jati sistematiċità għal dan il-kontest. L-istess għal kategorija C għal dak li għandu xaqsam 4.2 eh, kategorija biex ikonna situazzjoni omologa sħlif għal xi eccezzjonijiet. Artiklu 8, eh, elementi ta' sigurta fuq il-posta xogħol hawnhekk xtaqt infakkarkom illi L-iskop tal-Mother Regulation huwa li minnaħa nissimplifikaw il-qafas regolatorju eżistenti fejn jitlu dawn it-tractors, minnaħa l-oħra jridu nestendu il regola fejn jitlu it-tipi biex bekk inkopru blaqba u mod ir-riski eżistenti u fl-istess waqt niftħu possibiltajiet biex bekk aħna nilqaw għal riski li jistaw jinqalaw u anki nikkonsidraw iż-żviluppi teknoloġiċi. Aħna wkoll ippjanajna diversi emendi li għandhom xjaqsmu mal-funzjonalità biex bekk nikkonsidraw is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u dawn nsibuhom fit-testi attwali, ġifieri direttiva tal-karozza, direttiva wkoll illi eh, eventwalment dana kollu se jbiddel. U allura importanti dawn l-elementi jitqisu f'dan it-test u allura irridu nkunu ċari ħafna hawnhekk il-lista f'artiklu 8 hija waħda e, limitata u allura għal dak li għandu x'jaqsam is-sigurtà eh, xaħġa li miex elenkata fi artiklu 8 ma nistawx namlu għad delegat brabta ma dik il-kategorija nieqsa. Punt ieħor importanti ħafna. Idħul fis-seħ id-data pjanata għatħol fis seħħ tal-proċedura l-ġdida ta' dawn il-vetturi ta' agrikoli u tal-forestibta jisponu diversi elementi kritiċi. Minissa sal-2014 se jkonna u kol il eh, e leġislattiv u dan jfisser il irrid ikun hemm sforzi importanti għal dawk li għandu x'jaqsam ehm, il-peace u anki dana brabta mal direttiva tal-emissjonijiet regolamenti dwar il-brekiet u kol dawn huma importanti u allura huma parti u kol minn eh, din dan l-element. Ifisser li aħna nistgħu naslu għal kompromess biex bekk ikonna bilanċ bejn il-bżonnijiet illi noħol u regoli armonizzati u fl-istess waqt il-bżonnijiet tal-atturi involuti biex bekk aħna ikonna u kol ċertu eh, flessibilita f'dan iż-żmien Mbagħad l-aħħar qasam importanti, il-punt l-aktar kontroversjali. Hawnhekk għandna il-ATV SBS dawn ma ġewx meqjusa għal diversi raġunijiet u hawnhekk irridu nsegwu l-approċċ li kummissjoni qed taħdem dwaru xi ħaġa illi l-Istati membri qablu dwarha fil-Kunsill. Ir-raġunijiet għalfejn aħna eh, gwidawna biex aħna ovvjament nagħmlu dawn il-vetturi fil-kategorija L u mhux fil-kategorija T huma eh, diversi raġunijiet għaliex hemm bżonn li vetturi li għandu karatteristiċi simili fuq żewġ proċeduri ta' omologazzjoni jistgħu joħolqu problemi ta' sigurtà, problemi kbar, u allura mhux se jkun hemm kontroll adekwat. Mbagħad hemm l-interess ċittadini Ewropej li jkun hemm performance aħjar ambjentali u din hija xi ħaġa evidenti. Sissa huwa diffiċli ħafna nsibu kriterji tekniċi għal klassifikazzjoni li jkunu oġġettivi biex bekk inkunu nseparaw l-ATV eh, minn oħrajn. U allura din is-sitwazzjoni tkun iktar komplikata fil-każ li il-vetturi li jidru li huma simili jaqaw taħt żewġ proċeduri differenti L e u T skont kif mitlub mill-rapporters, il-shadow rapporters, u bekk nistaw nżidu kol vetturi oħra li mumiex eh, marbuta mill-istess tip u għallura emmek jitlu fid-direttiva tal-karozza iġifiri jekk naraw il-konsekwenzi kollha eh, f'termini ta' sigurtà irridu naraw illi il-liġi tkun ċara. Punt ieħor intenni. Il-klassifikazzjoni għabbażi tal-użu ma jist jistax jiġi aċċettat għaliex is-sit jista' juża il-vettura mbagħad b'mod totalment differenti minn dak imbassar minn min qed jipproduċi l-vettura. U għall każ bħalissa dan qed joħloq ħafna problemi ta' sigurtà, bżonnijiet ambjentali u ta' sigurtà skont din il-regolati mhux biżejjed huwa biżejjed għal vettura veloċi bħal ATV pereżempju allura punt ieħor tajjem il-fatt li soluzzjoni proposta illi l atv jitqiedu jiftu fil-kategorija L ifisser illi għanna konsekwenzi negattivi u mhux effiċenti u rridu niftakru illi valutazzjoni speċjalment jekk isir mill-Parlament Ewropew irid dejjem is konsekwenzi għas-soċjetà kollha kemm u mhux biss għabbażi ta' grupp ta' partit interessati ġveri produtturi, il-konsekwenzi negattivi għal produttur jistaw fil-fatt mbagħad jitqisu pala pożittivi għal produttur ieħor kif ukoll għas-soċjetà kollha kemm Min barra dan, Tajjem il-punt illi din l-għażla tista' toħloq ukoll piżijiet oħra eh, ta' taxxa u l-vetturi L u kol jaqaw taħt aktar taxxa meta nqablu ma' kategorija T. Vera din il-ħaġa iżda hemm ukoll differenzi għal vetturi illi jintużaw għall-użu professjonali. L-istess ħaġa tapplika kol għal ATVs. Il-kriterji tekniċi ta' klassifikazzjoni indikati u koll fil-emendi jidru illi nistaw nbidluhom u bekk eh, jikunem hemm mbagħad abbużi. Per eżempju, bidliet artiġanali li saru minn persuni involuti. U allura rridu naraw illi dawn l-affarijiet ikunu diffiċli jinbidlu u fl-aħħar mill-aħħar hemm numru ta' argumenti tekniċi ħafna u mus se nitlu fihom illum għal dak li għandu x'jaqsam il- il-seta tal-ġbit, il-daqs tal-vettura u dan ifisser li l-ATV irridu jitlu fil-kategorija L u forsi u kol se nisimaw illi l-pozizjoni li għanna l-lum probabilment eh, miex wahda li eh, hija l-fema ta' kulħadd iżda nittama li ikonna diskussjoni fl-ambitu ta' dan il-proċess ta' regolamentazzjoni ġdida Mela, dawn huma punti ewlenin illi dwarhom aħna se nippruvaw naħdmu fil-jiem li ġejjin, speċjalment fil-laqa li se jkollna fost ix-shadows fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena nittama illi lilin mill-femiet eh, differenti xorta waħda jirnexxinna nsibu kompromess tajjeb għal test li naqblu dwar f'dan il-komitat li fl-aħħar mill-aħħar jista' jagħti regolament eh, bażiku lill-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam tant importanti. Grazzi ħafna, President. Dankeschön, Herr Berichterstatter. Äh, vielen Dank äh, für diese... Grazie Passeo, grazie li rapporter għal dik il-prezentazzjoni li tana. Dan kollu jistama wis tekniku għalija Hemmhekk hemm importanza politika kbira ovvjament. Issa, il shadow rapporteurs u rappreżentanti tagħhom ser jitkellmu għanna Zazah, federalisti Zazah, Fostna, Kostans li qegħdin hawnhekk fostna biex jaraw eżattament kif jimxu l-affarijiet hawnhekk fl-Ewropa u kif bnija l-Ewropa wkoll. Għalhekk nixtieq nirringrazzjom. Nistama li din il-laqa mhix daqshekk teknika, speċjalment dan ir-rapport partikolari, però ovvjament huwa rapport importanti ħafna. Nixtieq nilqa il-Kummissjoni Ewropea wkoll li batet erba rappreżentanti, Sur Philip Jean, is signora Replinghardt, is signora Vozzini, għanna tlita fil-verità. U aktar qudiem se il-possibilità li titkellmu. Issa nagħti il-kelma is-Sur Schwab fisem il-Partit tal-EPP. Kjoġbok. Grazzi tassew Sur President. Grazzi tassew Signora Gephardt. Jina verament kontent li qed nara membri mill-kostituenza tiegħi hawnhekk anki jekk dan huwa suġġett pjuttost tekniku, forsi jistaw jitamlu kemm xi aktar dwaru fl-ħar laqa tal-parlament dak li tlabna f'dan il-qasam u li il- trakkijiet jinataw regolamentazzjoni komprensiva minnaħat tal-Kommissjoni, ġifiri il-Viċi President Taljan fil-Kommissjoni, eh, tajb li nir-ringrazzja, ixraqlu l-grazzi minnaħat għana, anki minnaħat tal-Kommissjoni għanna Signora Sartori, bħalissa ma tistax il-rapporter ma tistax kun għada kun fosna għetni nirrapprezentajjena għalek malar malar għanna l-opportunità li niskelmu dwar l-opinjoni tal-IPP fuq din il-proposta regolament. Mela, bazikament, Is-Sinjura Sinjora Panzeri, aħna verament eh, kontenti biex xalt rapporter u fil-fat naħseb li nistaw naqblu fuq ħafna punti fejn it-tratturi, il-trakkijiet ħajġu regolati fil-futur, pero madan kollu hemm ċertu punti li nkwetawna u aħna restaqna ammendi dwarhom. Għanna dubji jekk kapitlu 16 rigward aċċess għall-informazzjoni dak li għandu x'jaqsam mal-tiswijiet u manteniment ma nafxek dawn għandhom xaċċess għal-RMI u ma nafxek dawn għandhom xibqaw taħt l-istess test. is sinja Sartori xedew rapporteres qed numru ta' proposti, kontroproposti fuq dan. U naħseb li fl-opinjon fil-grupp tagħna aħna ser inkun qed inħarsu lejn l-amendi bir-reqqa u mbagħad inħarsu naraw kif aħna nistgħu nimxu l-qudiem. Il-problema bażika i li aħna m'għandniex evalwazzjoni ta' impatt hawnhekk, jiġifieri rridu nittrattaw ma' dan kollu mingħajr bażi sodisfaċenti biex tabboċċana hawnhekk. Issa it-tieni punt, Sinjura President. Skużani għaliex verament kelli nirrappreżenta ħafna kollegi, ġifri leħni kważi spiċċa, kważi telaq. Aħna nixtiequ neliminaw punt ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-dħul fis-seħ ta' regolament li hija pjuttost importanti il-pjan u li din id-direttiva tidħol fis-seħ f'perjodi differenti, fi żminijiet differenti. Issa aħna nixtiequ naraw il- tipi ta' approvazzjonijiet u dawk l-approvazzjonijiet eżistenti li jitlu fis-seħ fl-istess waqt. Aħna wkoll ressaqna numru ta' emendi fuq dan ukoll, fuq dan il-punt. U għalhekk għal boħra aħna irrid ikollna aktar diskussjonijiet fuq dan kollu. Jiena nemmen li s-soluzzjoni li aħna sibna bil-vetturi L ser tkun bażi tajba. Minħabba l-fatt li ir-rapporter qed jaħdem mill-qrib mal-Kunsill. U għalek nittamaw li nkunu nistaw nimxu il-qoddim fuq dan id-dossier u jirna niksbu rizultat pożittiv. Grazzi tas-sew tajt il-President, nagħti il kelma lis sur Buzoj. Sur Buzoj nista' nagħti il kelma lis sur Harber għaliex irid jitla. Naf li għandek suppost iħu l-kelma inti, però nagħti l-kelma mal-ewwel lis sur Harber, li ċer tal-kumitat tagħna. Grazzi tassew, Evelyn, u grazzi sew tal-li ħadd il-post ta' chairman naf li ħażhom il kulħadd f'postu hawnhekk waqt din is-sessjoni u dan huwa punt importanti ħafna. Skużani li kelli ma nistax nibqa' hawnhekk għaliex ħankun qed nattendi ta' l industrija taċ-ċeramika. Però xtaqt inkun hawnhekk ovvjament għax shadow rapporter fuq dan id-dossier għalhekk rrid innesqa emenda. Grazzi tal-offertajtun l-opportunità li nitkellem u permettejtu li naħrab ukoll. Grazzi ta' sew naqbel ukoll ma' Sur Schwab, jiena naħseb li il-bażi ta' dak li għamel is-Sur Panzeri huwa hija bażi tajba u aħna fil-fatt kellna l-opportunità li nirringrazzjaw għaliex id-dossier tiegħu kien pjuttost komprensiv u għamel analiżi tajba u hawnhekk qed naraw ħafna titjib. Hemm numru ta' punti dettaljati li jiena ħdimt fuqhom u xtaqt inqajjem punt partikolari li jorbot tajjeb ma' xogħol li aħna qegħdin nagħmlu fuq il-muturi jew inkella vetturi fuq żewġ roti. Din hija hemm kwistjoni diffiċli hemmhekk. Il-vetturi pjuttost u jidher li hemm differenzi hawnhekk fuq il-rekwiżiti regolatorji tekniċi bejn dawn it-tip ta' muturi fuq tlet roti u li għandhom li hija tip ta' vettura u tip ta' taħt dispożizzjoni ta' protezzjoni ta' direttiva tal-muturi u dawn huma vetturi li qed jiġu użati għal vetturi agrik bħala vettura agrikola. Għam nimxu l qudiem fuq dan l-aspett, però qed jidher li li jiena u kien numru ta' kollegi naqblu fuq il-fatt li ma bal-fatt li aħna kellna l-opportunità tajba Stajna nħarsu lejn din id-direttiva tal-trakkijiet u ta' direttiva dwar il-vetturi tal-industrija. Aħna ridna noħol u e, trid ta' regolament għal dawn it-tip ta' vetturi ħfief li qegħdin jiġu użati għal anijiet professjonali u hawnhekk ħriġna b'definizzjoni li hija pjuttost ċara u tisħaq il-differenza bejn rekwiżiti għal vetturi li din jimbiħu għal fuq it-triq fil-waqt li hemm ukoll id-direttiva ta' vetturi b'żewġ roti. Għalhekk aħna ressaqna pakketta amendi li ġew iffirmati u miftema ma' kollegi oħra u nittama li sur Panzeri ser jaqbel għal din iż-żieda, għaliex jien naħseb tkun ħaġa pjuttost li tagħmel sens. L-utenti ta' dawn il-vetturi, il-professjonisti ser ikunu verament grati kieku jkollna din il-kategorija, kif ukoll il-produtturi, kolli ngħid li il-ħaddiema huma involuti mana mana għaliex qed joħolqu arbitrazzjoni bejn il-produtturi u anki dawk li qegħdin jużawhom għalek nishtiqek tħares li dan ix-xogħol li għamil sabiex bekk tgħidilna jekk dan ix-xogħol jista' xi konfermat. Jien naħseb li din hija l-kwistjoni prinċipali li jiena inkludejt hemm numru ta' amendi oħra li aħna ressaqna brabta ma' kategoriji partikolari ta' trakkijiet, speċjalment trakkijiet veloċità għolja u kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu ma' sistemi ta', sta ta stabilita u ta' breaks, ta' breakijiet. Dawn trakkijiet li diġa qegħdin jinsabu fuq il-fissuq għandhom daw is-sistemi diġa indaħla fil-magni tagħhom ġifri għandhom daw sistemi ta' brejkijiet. U għana u naraw li dan jiġi inkorporat fil-kategorija bażika tal-vetturi. U għalek aħna ressaqna numru ta' emendi l sur panzieri dwar dan l-aspet. L-aħar komment huwa komment li għajjem ukoll is-sur xwab, aċċessa l-informazzjoni teknika. Aħna konnet inħarsu lejn dan kollu b'mod estensiv. Jina wkoll ġbit l-attenzjoni ta' numru ta' kollegi li aħna għamilna studju fuq dan u dan jinsab, dal istudju jinsab marbut mal fajl biex nħarsu lejn numru ta' kwistjoniet marbuta ma' dan kollu. L-istudju kien kellu sfond legali, pero l-istudju ma' għajjem lebda tħassib partikolari dwar il-proposti li għanna fuq il-mejdanzi bil-kontra, bil et jissuġġerixi li xaktar ġidan u għalaħermot li nimxu. Aħna ser nistudjaw l-amenda ta' sur xwab b'interess qawwi, però l-opinjoni tagħna hi li għandna nimxu bil-proposta prinċipali tal-Kommissjoni ċertu salvagwardi f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni fuq eh, kwistjonijiet jew magni li huma komplessi ħafna meta mqabla ma' magni jistgħu jiġu eh, msewwija minn eh, dawk minn persuni lokali Irridu nħarsu aktar birra għalli dawn il-kwistjoni, pero minnix konvint li għanna morru aktar li minn dak li għattam il-Kommissjoni. Nirringrazzjak, Signor President. Ja, tanki schön, Herr äh, Għet tassil, Sur Harber. Is-Sur Bizoj. Inti ħazet titkellem fissam mis-Sur Mandet. Grazzi tassew, Iva, grazzi tassew, jina għet nitkellem fissem Sur Manders u nipprezenta l-opinjoni tagħna fuq dan id-dossier importanti l-ewwel net nixtieq ngħid li Sur Panzer ikellu biċċa xogħol diffiċli ħafna biex jaħdem fuq suġġett tekniku u jidrinna li il-kollegi xedew rapporters irnexilhom jagħmlu rapport komprensiv, speċjalment meta naraw li hemm kooperazzjoni tajba bejn il-gruppi kollha politiċi ħafna mendi li ressaqtu ma pjuttost tekniċi Ovvjament għax aħna din nirrappreżentaw il-nies, iċ-ċittadini fil-Parlament Ewropew għalhekk aħna rridu nħidu pożizzjoni fuq daw is-suġġetti tekniċi. Aħna kuntenti li fuq is-suġġett tal-ATVs l-industrija ssieħbet magħna u ħarġet pożizzjoni partikolar din tajnuna ħafna u nasab li il-rapporter u shadow rapporter ser nexxilhom isolvu l-problema tal-ATVs għal benefiċċju ta' kulħadd forsi mhux biss f'dan ir-rapport imma anki fil-rapport tal-kategorija tal-vetturi L. Nixtieq nikkjerifika xi kwistjonijiet il-kollega tagħna u ċedu rapporter Sur Menders jaħseb li ħafna vetturi li huma użati għall-agrikoltura għall-foresti huma jaqgħu taħt il-kategoriji tal-vetturi fuq it toru u għalhekk jixtieq li nsibu soluzzjoni dwar dan repetizzjoni fuq direttiva tal-magni għandha tiġi evitata, ħna nittamaw li l-partijiet kollha jkunu jistgħu jelbu diffikultajt li jeżistu u differenzi li jeżistu nix nisħaq l-attenzjoni fuq l-użu ta' toroq pubbliċi. Ridu naraw eżattament xinu ma' rekwiżiti ta' vetturi li jiġu użati għall-agrikoltura u għall-foresti qabel dawn ikollhom aċċess għat-toroq. Jider li jeżistu differenzi Eh, bej l-istati membri u liċenzji tagħhom, liċenzji tal-vetturi. Hemm eh, stati membri li jgħatu licenzja lil person ta' 16 sena biex u vetturi li eh, ta' agri għall-agrikoltura u jena nishtiq nikjarifika dan kollu. Nishtiq nirringrazzja l sur Panseri u il-tim tijaw u aħna ħerqana li naħdmu mill-qrib mija u anka li niksbu riżultati pozittivi. Grazzi. Ja, vielen Dank, Frau Rühle. Grazzi tassew. Is-Signora Rühle. nishti nirringrazzja l-Sur Panzeri minn qalbi għal dan ix-xogħol eċċellenti li għamel jiena ma ressaqx amendi għaliex naħseb li għamel xogħol eċċellenti. Ikolli ngħid madanakollu li hemm punt. Minkejja minn xwab, hemm punt li jeħtieġ li jkollu aktar diskussjoni. Aħna qed nitkellmu fuq il-kategorija L u jina wkoll shadow rapporter meta niġu għal kategorija L. Allura jina norbot ma dak li għal sur Buzoj rigward il-licenzji tas sewqan. Eh, dan mhux is-suġġett tagħna għalkemm kemm il-darba qed jinqala dan is-suġġett. Madana kollu jekk aħna nitkellmu dwar l-użu fit-toroq, l-użu eh, tal-vetturi ATVs, jekk aħna rridu nsibu verament soluzzjoni u namluwa taħt il-kategorija L b'rekwiżiti ta' sigurtà ġodda u anki ta' emissjonijiet, ovvjament jagħmel sens dan kollu, għaliex imbagħad il-problema li inti semmejt Diġi il-problema kollha kemm tiġi eliminata, ġifieri għal użu ta' foresti u agrikoli dan jaqa' taħt it-trakkijiet direttiva ta' trakkijiet u għalhekk jagħmel sens dak li fl-opinjoni tiegħi allura jekk aħna ma naħdmux fuq l-istess ħaġa aħna rridu nqodu attenti li nevitaw nuqqasijiet jew xqu, rridu nqodu verament attenti li ma jkunx hemm nuqqasijiet. U nitrattaw fuq żewġ kwistjoni fl-istess waqt sabiex noħolqu differenza u naqraw xini din id-differenza. Nixtiequ nitolbu l-sur Panzer biex jaħdem mill-ġdid dwar dan u anki jagħmel xi ħaġa aħna napoġaw rapporti għaw mo partikolari da kollu li huwa jgħid dwar l-aċċess għall-informazzjoni għal workshops ta' tiswijiet li jistaw jisiru. U daw ma' verament importanti. Jien naħseb li dan, pero għandu jibqa' kif għal is-sur fir-rapport. Għaliex jagħmel sens. F'kull tip ta' regolamentazzjoni aħna inħadnuħ dan l-aspet, allura għalfejn m'għandniex insibuh anki fih dan il-vetturi tal-agrikoli jew tal-foresti. Grazie tas-sew Sinjora Rula. Is-Sur Kirjakos, inti ser titkellem fisem il-grupp tiegħek? Jiena shadow rapporter għal rapport li mis, pero. Istur Rossi minn flok Istur Savini Iva, grazzi tassew. Jina rapport, xedaw rapporter rigward il-grupp tijaj. Fedan il-grupp tijaj, jina u koll nishtiq nir-ingrazzja l-kollega tana Panzeri għaxol kollu li jamel u anki għal kentajn li għaduk f'għalinna rigward il-disponibilita għal ċertu amendi li tresqu. Il-proposta tal komissjoni ovvjament naqblu fuq għax toffri mekkanizmi ta' ħeffa u anki tiftaħ issu għal operaturi indipendenti dak li għandu xi jaqsam ma' manutenzjoni u tiswijiet, però jeħtieġ li rridu nagħmlu nagħtu attenzjoni sabiex nevitaw problemi għal produtturi u l-utenti ta' daw il-mezzi. Bla dubju huwa importanti li ninterfjeru sabiex aħna nirtejbu ir-regolament propost Jina u kolġ bit intenzjoni għal rapporter, għal ċertu punti li huma ta' interess anke biex qegħdin hemm biex itejbu test kollu kemm hu. Mela fuq kollox aħna lkoll nafu li t magn il-vatturi ta' agrikoltura u foresti jistaw ikollhom aċċess għal għal toro imma normalment jiġu maħlu biex eh, jiġu użati għal fuq pajzaġġi differenti sal-proposta tal-Kommissjoni tista' tgħin però u tgħin ankoll insolvu il-problema tal-leġiżlazzjoni doppju teskludi il-vetturi bħal dawn mill-artiklu 42. Il-kamp ta' applikazzjoni u koll irdu attenti meta nsemmu ħalix hawnhekk ma jżustux er ċertezzi fuq il-koordinazzjoni ta' dħul fis-seħta daw dispożizzjonijiet ma' l-obbligazzjoni ta' sistema l-ġodda li ġejja minn dan ir-regolament. Irridu nevitaw li il-trakkijiet jistgħu jiġu mbieħa mingħajr il-qafas ta' rekwiżiti jkun komplet imma ma nistgħux nippermettu li jkollna imblok ta' omologazzjoni anki jekk ikun hemm pereżempju dew min fil tħul fisaħ ta' dawn latti għalhekk huwa importanti wkoll li jkollna żmien tajjeb meta wieħed jiġi jadotta dawn latti, latti ta' eżekuzzjoni u l-obbligazzjoni tagħhom sabiex jagħtu l-opportunità il-produtturi biex ovvjament eh, ikunu konform il-produtturi ma' daw in-normi l-ġodda, ma' daw il-liġijiet ġodda. L-aċċess ta' informazzjoni teknika ma tista' tax tiġi applikata minar ma jkunu konformi dawn il-vetturi ma dak li nsibu fil-regolament kif għalet il-Komissjoni Ewropea, pero rridu nibbażaw ruħna fuq evalwazzjoni ta' impatt. Irridu nżommu f'moħħna il-karatteristiċi tagħhom u nifissaw fit-testa dan ir-regolament modalitajiet koerenti mal-karatteristiċi eh, ta' dawn il-vetturi qed nitkellmu fuqhom l-ħol intassu minħabba l-fatt li hemm modelli differenti però ftit kostrutturi meta wieħed irid jgħin dawn il meta wieħed irid jgħin finanzjament il dawn il-kostrutturi rridu naraw li noħolqu differenza bejn vetturi kommerċjali u vetturi għalanijiet oħra. Ġifieri anki nippermettu li natu dritt fundamentali ta' min juża dawn il-mezzi li jkun jista' jdur fuq ċentri ta' assistenza li jkunu speċjalizzata għax inkella u problemi kbar. Fuq kollox nixtiequ nitolbu biex nikkonsidraw it dħul tal-vetturi taħt titlu wieħed dawn il-magni huma vetturi partikolari komplessi ħafna il-numru limitat anki meta nqisu kwistjonijiet ta' sigurtà anki kif ukoll impatt ambjentali naqblu però mal-proposta ta' rapporter li għandha tkun armonizzata l-kwistjoni marbuta mal- vetturi għaliex dawn il-vetturi ġidrabi jkunu eh, varjaw ir-regoli marbuta magħhom istat stat istat, għalek għalhekk huwa dan huwa regolament għadok limitata limitat aspetti ta' sigurtà tal-użu ta' vetturi fissu għalhekk ura jeħtieġu armonizzazzjoni ġenerali fi stati membri għalhekk tama li permezz ta' laqa teknika li ser issir il-ġimgħa li ġejja it-tnejn Umbat il-laqa ta' wara ma' Shadow Rapporter nkunu nistaw naslu għal test li kulħadd jaqbel fuq u forsi mhux anonimita imma kważi kważi kun jista' jaqbel fuq kulħadd. Ja, vielen Dank. Ähm, äh, Grazzi tassew. Grazzi l-Shadow Rapporters. Jina tajtkom il-possibilità biex titkellmu aktar fit-tul, però rrid inżomma fuq il-ħin. Ma nafx jekk hawn xi stat membri ħor li jixtieq jitkellem fuq dan il-pont. Is-Sur Jamber Tixtieq titkellem? Nix jek rifletti wkoll. Grazzi tassel Signor President. Aħna nixtiequ nħarsu li rapport tas Sur Panzeri. Naħseb li huwa rapport ta' kwalità tajba utli kontribut tajjeb għal kontinwazzjoni ta' dan ix-xogħol fil-ġejjieni. Aħna konċi tal-fatt li ta' bilħaq dan huwa suġġett tekniku, però qed naraw li fuq il-punti prinċipali l-proposti li saru mis-sur Panzeri huma konformi ma' dak li aħna xtaqna namlu, ġifiri nissimplifikaw regolament, il-regolament ikun aktar effiċenti għall-operaturi. Tlet punti, tlet suġġetti li ta' interess għalina, l-ewwel waħda għandha x'taqsam mal-kamp ta' applikazzjoni ta' dan it-test, situazzjoni prezenti bħalissa ma tantx sodisfaċenti għandna obbligi differenti għal kategoriji differenti ta' vetturi lan tal-proposta u li nippruvaw nagħmlu dawn l-obbligi aktar konsistenti fin-natura tagħhom u aħna konxi tal-fatt li ta' bilħadini opportunità għalina biex nagħmlu l-eżerċizzju kollu kemmu aktar effettiv u effiċenti. Il-Parlament fil-fatt jixtieq jagħti l-opinjoni tiegħu fuq it-trakkiet u anki fuq il-vetturi Fl-istess waqt, għalhekk iż-żmien wasal iż-żmien issa biex anke morru kemm xi iktar lil hemm meta niġu għall-konsistenza f'dak li għandu xi jasam għall-kamp ta' applikazzjoni ħajkun kopert minn daw it-test. It-tieni suġġett li xtaqt nitkellem fuq huma l-obbligi għal manteniment u għat-tiswijiet aħna fil-fatt fimna minnaħa tar-rapporter li aħna li eh, xtaqna nilħu ftehim dak li għandu xjasam ma' tiswiet indipendenti u anki l-karakteristiċi speċifi ta' dan il-settur u l-obbligu wkoll biex nirrespettaw l-IPRs, Intellectual Property Rights. U ta' aħna nifmu il-kommenti li saru minnaħa rapporter f'dan il-qasam kif aħna nistgħu ntejbu d-data u trasmissjoni ta' data għal dawk li huma eh, marbuta ma' tiswiet. Imbagħad għandna il-kwistjoni ta' tul fis-seħ. Aħna hawnhekk m'għandniex opinjoni b'saħħitha fuq dan is-suġġett irridu nsibu soluzzjoni realistika fl-aħħar mill-aħħar, soluzzjoni li tieħu konsiderazzjoni il-pass fejn la implement tattivi jitfasslu aħna rridu niftakru li dan huwa suġġett kumpless ħafna xogħol li tisir u għalhekk aħna konxi ta' dan kollu, għalhekk rridu nippruvaw nsibu soluzzjoni soluzzjoni li tippermettina naqblu fuq data dħul fisseħ li tkun waħda realistika u tippermettilna naħdmu fuq it-test. Signora Gapehard, Signora Gapehard, grazzi tassew, grazzi għal tweġiba komprensiva, grazzi għall-istqarrija tiegħek. Issa, nati l-kelma l-sur Panzer, ma nafx jekk inti tixtieq xtajt kemtejn oħra qabel btala. Grazzi. Ser noħodlok minuta biex ngħid illi jidher li hemm tliet suġġetti illi dwarhom il-ġimgħa d-dieħla irridu nitkellmu u naraw kif Nistaw nsibu dawn il-kompromessi meħtieġa l ewwel punt, suġġett tal-aċċess għall-informazzjoni, jiena naħseb illi nistaw moħna mistri naħdmu dwar dan il-punt biex inkunu nistaw inwieġbu għal bosta ħtiġijiet illi qegħdin naraw illum. It-tieni punt dwar idħul fis fisseħ. L-approċ tiegħi huwa identiku għal dak tal-Kummissjoni irridu approċ realistiku, irridu nqisu il-ħtiġijiet tal-produtturi kollha il-fatt li għandna ħafna liġijiet illum preżenti għandna żejjed u għalhekk u għafwaqtu illi namlu diskussjoni oħra dwar is-suġġett tal-kategorija tal-ATVs biex flimkien inkunu nistgħu naraw jekk u ser insibu sintesi din it-taqsira maquda kemm jista' jkun u għalhekk jiena disponibbli biex inkun nista' niddiskuti magħkom u flimkien naqdu kemm jista' jkun niġbru flimkien kemm jista' jkun MEPs u shadows għaliex kif indunajtu huwa suġġett importanti mhux biss mill-perspettiva teknika imma wkoll mill-perspettiva tal-azzjoni parlamentari għal Grazie, President. Iva, grazzi Antonio. Grazzi tal-ħidma li qed tagħmel hawnhekk. Jinstema kollox tekniku imma b'mod politiku nafu illi dawn huma deċiżjonijiet importanti immens. U għalhekk huwa suġġett ta' importanza kbira. Il-vot huwa pjanat għal 5 ta' Diċembru feħdan il-Kumitat u mbagħad fil-plenarja u wis probabbli ser nivvutaw fi frar 2012. Tamme sinja brasek u xek u għallura dan huwa l-kalendarju tagħna. Grazzi, Onorvoli Panzeri. Issa, il-punt li jmiss rapport infassal mill-onorevoli Louis Gregg Ir-rapport tal-2010 dwar iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea inneħħu l-ostakli għad drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jiena koordinatur ser minix koordinatur imma ser eh, naqder wol ta' koordinatur illum għal sfortunatament eh, l-onorevoli Grek ma jiflaħx u ma setax ikun preżenti hawnhekk. U għalhekk jiena ser nitkellem floku u għatani lista ta' punti, l-aktar kustjonijiet importanti u jekk ma jimpurtax jiena ser inresaqomkom. Is-sur Grek għandu kumment preliminarju qabel ma niftħu din id-diskussjoni kollha u għarit jgħid illi kienet ħaġa diffiċli għalih illi jintroduċi kull ħaġa li daħal kull ħaġa meħtieġa f'dan it-test. Għal żewġ raġunijiet għaliex kellu eh, ċertu ammont ta' tul li rrid iżomm miegħu kellu dan il-limitu qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa ta' sew importanti imma imdaqsa mhux ħażin iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea huwa diffiċli tagħmla fi ftit kliem. Huwa rrid iżomm f'moħħu wkoll il-kompitu ta' imko u jżomm ma' dan il-kompitu biss. U għalhekk hemm bosta suġġetti illi jidru li huma importanti imma ma jinsabux f'din il-karta f'dan it-test għaliex ma jgħawx taħt il-kompitu tagħna bħala jimku. Issa ċittadini tal-Unjoni Ewropea u t-tifsira, definizzjoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Kif il-kol tafu din tkopri sensiela siħa ta' kwistjonijiet għandna identitajiet nazzjonali, ruoli, nitkellmu dwar studenti, professjonisti, konsumaturi, negozji, imprendituri, ħaddiema, persuni li ħadmu kull tip ta' kategoriji, hemm bosta rwoli illi wieħed jista' jkollu. U għalhekk mhuwiex faċli li wieħed janalizza s-sitwazzjoni. Hija xi ħaġa ikkumplikata illi ta' bilħaq inkunu nafu dwar xiex qed nitkellmu, mhix xi ħaġa daqshekk diretta issa. L-Onorevoli Grek tkellem dwar il-kunċett ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Min jaf dwar 42% tan-nies apparentament huma konxi minn dan il-kunċett sa' ċertu punt tal-inqas jafu illi teżisti din iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. U terz tal-nies illi ġew mistħarġa jgħidu illi huma għandhom drittijiet bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea, huma konxi minn dawn id-drittijiet U dinja xi ħaġa li tissorprendina għaliex ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea ilha teżisti mill-94 mit tratat ta' Maastricht u anke minn qabel mit-92. Issa dwar is-suq uniku. Is-suq uniku huwa għad ċittadini ġi maħluq mit-ċittadini dan huwa l-approċċ tagħna huwa l-approċċ tas Sur Grek ukoll. Ma ġiex maħluq mix-xejn. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar bosta oqsma li rridu ninvolvu għom aspetti soċjali, l-integrazzjoni ekonomika ta' ċittadini tagħna nisa u rġil u namluhom parti integrali mill-Unjoni Ewropea li hija minnaj frontieri u kbira kemm jista' jkun. Dawn kienu l-pedamenti. Fil-bidu, is-sur Grek ipprova joħloq rabta bejn l-eżerċizzji ta' konsultazzjoni differenti, rapporti, studji, li ġew imqabda minn bosta istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex eh, jaqdu kollox flimkien. Iċ-ċittadini jridu jkunu fil-qalba tal-politika tal-Unjoni Ewropea tagħna, jridu jkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Qegħdin nitkellmu dwar l-involviment politiku wkoll eh, li nrawmu din il-kuxjenza ta' ċittadinanza jiena qed nittraduċi mill-karta tal-sur Grek. Nitlob skuża għaliex l-karta tiegħu hija bl-Ingliż u jien qed nipprova nittraduċi fil ġermaniż Hekk joġobkom ħudu paċenzja bija. Lilin mid-definizzjonijiet aħna rridu wkoll naħsbu darbtejn dwar dan l-approċ il-ġdid, l-approċ holistiku. Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea trid tiġi reveduta. Riddu narġaw naħsbu mill-bidu dwara, forsi tiftakru li kien hemm xi rapport diġà dwar dan il-punt. Niftakar illi Mario Monti u kol kellu karta dwar dan u kien hemm rispons dak iż-żmien U importanti illi nfakru dan l isfond ukoll. Kien hemm studju tal-Kummissjoni dwar il-Consumer Empowerment. Is-seta illi tingħata l-konsumatur u l-20 claim minant il-ċittadini dan wera illi l-implementazzjoni tal leġislazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea hija organizzata b'modi differenti hemm nuqqas ta' informazzjoni, lakuni dan il-vojt fil-ħidma leġislativa u din hija problema kbira għad ċittadini nisa u irġiel. Dan ifisser illi fl-Unjoni Ewropea għandek nies illi qed jgħixu qed jaħdmu, jaħdmu b'mod transkonfinali, jridu ċaqalqu negozji tagħhom, il-kumpaniji tagħhom u għalihom huwa diffiċli illi iwettqu dawn il-proġetti taħt iċ-ċirkostanzi attwali u għalhekk irridu niżguraw illi kull frontieri, kull xkiel illi jinsabu fis-suq uniku jitneħħa, jitneħħa biex ikonna libertà ta' moviment għan-nies, għall prodotti għas servizzi u għall kapital. B'hekk niżguraw il-ċittadini il-konsumaturi ta' bilħa jafdaw is-suq, ta' bilħa ikollhom din il-fiduċja fis-suq. Is-suċċess tas-suq uniku. Iċ-ċittadini sar jaraw dan is-suċċess basta ikunu informati biżejjed u jekk dan jirnexxi iċ-ċittadini ser jiksbu, ser jieħdu vantaġġ minnu. Hemm drittijiet li għadu mhux qed jeżerċitawhom iċ-ċittadini llum. Dan kien l-iktar punt importanti, l-iktar li rridu niffukaw dwaru. Ovvjament hemm ir-riskju illi natu wis informazzjoni li ċittadini, jekk natuhom wis nibbombardjawhom bl-informazzjoni, jekk ma nqasrulhom xejn din tista' tkun problema u għalhekk irridu niffukaw iktar dwar l-informazzjoni illi aħna nagħtu għaliex hemm ħafna informazzjoni disponibbli għaċ-ċittadin iżda eh, din hija informazzjoni li eh, tirrigwarda ħafna affarijiet ġejja minn bosta naħat u m'hemmx koordinazzjoni ta' dan it-tarif u għalhekk iċ-ċittadini jsibuha diffiċli illi jiksbu l-informazzjoni korretta illi huma ta' bilħa ikunu jeħtieġu ċ ċittadini il-konsumaturi, l-SMEs, punti hawnhekk. Irdu jkunu konxi mill-fatt illi hemm mekkaniżmi tal-ADR ta' riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwim. Ftit persuni jafu dwar din. Ma jafux illi hemm il-possibilità li wieħed idur lejn il-Kummissjoni Ewropea jikkuntatja l kummissjoni Ewropea din hija xi ħaġa illi trid tittejjeb. U għalhekk aħna ma neħtiġux biss il-mekkanizmi ta' rizoluzzjoni alternattivi ta' tilwim imma rridu wkoll proposta dwar l-elementi kollettivi. Kummissjoni trid tindirizza dan il-punt biex inkunu nistgħu navanzaw hawnhekk ukoll. Azzjonijiet kollettivi jew elementi kollettivi. Sur Grek jittama illi kollu kooperazzjoni tajba fl-imkien ma' shadows u fl-ħar ta' dan il-proċess ikonna opinjoni tajba u ovvjament is-Sur Grek huwa ħerqan għal rispons ta'kom bħala shadows jittama li kolkom input pozitiv daqsek, daqsek mux ħannibqa koordinatur issa rġajt sirt president ta' dan il-komitat u nishtiq naddi il-kelma l onorevoli Buzuttil ek joġbok onorevoli Buzuttil fisem il-PPE bħala shadow għal PPE Simon ek joġbok Grazie signora President. Uh, eh, nishtiq l-għalnet uh, eh, uh, eh, Nibat ix għad sbiħ l-Lewis Grek għal fejqan ta' malajr, jekk fimtek sew, Sinjura Presidenta, għad li Eh, huwa marit u għalhekk ma għax maħna hawnhekk. Allura nixtieq nibatlu l-awguri għal fejqan ta' malajr. In nixtieq nifraħlu wkoll għal dan ir-rapport illi għamel dwar suġġett li interessa lilna kollha u li m'għandix dubju għandu jsib appoġġ wiesa għaliex l-għana ħari ta' dan ir-rapport huwa għan illi kollha naqblu miegħu. Jiġifieri li l-importanza illi nneħħu l-ostakli kollha li ċ-ċittadini jiffaċċjaw meta jiġu biex eh, jużaw il-regoli tas-suq intern u jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Eh, b'mod partikolari Lewis Grek jagħmel aċċenn fuq żewġ kwistjonijiet li jien nqis li huma importanti. L-ewwel nett aċċenn fuq l-ADR, il-riżoluzzjoni eh, alternattivi tat-tilwim u eh, jagħmel ukoll l-idea li huwa metodu effettiv ħafna irħis uh, illi wieħed jista' jwassal biex isolvi it-tilwim u t-tieni jagħmel aċċett ukoll aċċenn ukoll kif għadek kif spjegajt fid-dettall int dwar l-importanza ta' l-arfin l-informazzjoni uh, eh, liċ-ċittadini sabiex huma jkunu jistgħu jużaw aħjar id-drittijiet uh, tagħhom. Um, Jina kuntent ferm li qed naħdem mas Sur Grek fuq dan il-suġġett mhux biss għaliex li kieku kien hawn kien jifhimni bil-lingwa li qiegħed nuża bħalissa, imma anki għaliex huwa diġà għamel kontribut fuq dan is-suġġett f'rapport illi diġà lesta. U dan is-suġġett jorbot tajjeb ħafna wkoll ma' rapport illi bdejna d-diskussjoni fuq u propju din il-ġimgħa u li qiegħed inmexxijin. Tikont preżenti, Sinjura President, nhar it-tnejn meta kellna l-ewwel eh, skambju ta' idejat dwar ir-rapport li jiena sankun qiegħed inħejji fuq l-Internal Market Scoreboard eh, u anki Solvit. Solvit li jingħata importanza wkoll f'din l-opinjoni bħala eh, emendamenti bħala eh, emendi jiena ser inkun qiegħed nippreżenta numru ta' emendi biex nagħti ftit iktar enfasi eh, dwar il-ħtieġa illi nenfasizzaw is-soluzzjonijiet. Naħseb illi importanti illi la darba nafu x'inhuma il diffikultajiet illi għandhom iċ-ċittadini namlu enfasi kemm jista' jkun kbira dwar is-soluzzjonijiet illi huma meħtieġa. Uh, Eh, ser nagħmel ukoll enfasi fl-emendi tiegħi biex nara li l-Kummissjoni mhux biss taħdem fuq liġijiet ġodda u fuq studji imma li tkun aktar effettiva u deċiżiva fl-implementazzjoni tal-liġijiet li diġà huma eżistenti. Għaliex naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li naraw illi dak illi huma diġà liġijiet li jeżistu, iċ-ċittadini ikunu qed jieħdu l benefiċċju sħiħ tagħhom għandi numru ta' idejat illi huma fuq l-istess linja eh, tal-idejat illi esprimejt inti fisem is-Sur Grek u allura ma nixtieqx indum wisq fl-intervent tiegħi imma ser nagħmel numru ta' emendi u jiena nittama illi fuq dawn l-emendi nkun nista' nsib il-qbil ma' Sur Grek biex din l-opinjoni nkunu nistgħu interjibuha u jkun jista' jkollha l-appoġġ eh, wiesa' ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Ja, vielen Dank. Uh, Herr Bujoy, bitte schön, Sie haben das. Iva, grazzi ta' sew. L-Onorevoli Bujoy, issa. Bħala Shadow Rapporteur, mux qed jirrappreżenta lil ħadd. Ftit nirringrazzja l-Sur Grek għall-isforz tiegħu fit-tfassil tal-abbozz ta' opinjoni ħut minna kienu ġewwa Krakovja għal forum tas-suq intern, suq uniku skużawni. U hemmhekk tkellimna dwar il-problemi li faċaw ċittadini. Naf illi minn fassal l-opinjoni ma setax ipoġġi kollox din la bosta opinjoni minħabba limitu imma hemm ħafna mill-idejat jiena naqbel magħhom. Irdu neħu iskil attwali għal-libertà għal movement ħieles tal-prodotti, servizzi, kapital u importanti biex is-suq intern jaħdem tajjeb. tejbu l-mobilità tas-suq. Is-sur Grek għandu raġun meta jgħid illi l-iskil illi minħabba fih ċittadini ma jkunux jistaw għawdu mid-drittijiet tagħhom ġejjin mill-diverġenzi leġislativi u ta' implementazzjoni fih dan is-suq uniku. Irdu nagħmlu l-almu tagħna biex intejbu leġislazzjoni u l-implementazzjoni b'mod partikolari iżda hemm xi drittijiet illi jistgħu diġà jkunu effettivi kieku ċittadini kienu jafu bihom. U għalhekk irridu nsibu mod biex ninfurmaw aħjar li ċittadini nikkomunikaw aħjar magħhom dwar id-drittijiet tagħhom fih dan is-suq uniku u l-kundizzjonijiet li jistgħu jkunu soġġetti għalihom. Nixtieq nikkummenta dwar xi suġġetti speċifiċi. Ħafna ċittadini jkollhom problemi bir-reġistrazzjoni ta' eh, cards meta huma jistru proprjetà f'xi stati membri. Irridu neħħu il-xkiel fiskali biex intejbu l-affarijiet tal ċittadini tagħna. Parti minn hekk iċ-ċittadini għandhom eh, problemi biex jiftu kontijiet bankarji f'xi stat membru ieħor. Dawn jiġu esklużi b'mod finanzjarju għaliex ma jkollhomx kont bażiku ta' pagament. Biex intejbu l-mobilità irridu niffaċilitaw l-aċċess għas servizzi bankarji għaċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi imorru fi stat membru ieħor tal-Unjoni nixtieq nisħaq dwar ħtieġa l ntejbu trasparenza tal-miżati bankarji biex intejbu il-fiduċja tal-konsumaturi fis-sistemi bankarji tagħna. Wieħed fil-mija biss taċ ċittadini jużaw il-servizzi b'mod transkonfinali, jridu ninformaw iċ-ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom ukoll ir-rimbors għal trattament li l minn pajjiżhom biex iktar ċittadini jkunu jistgħu jgawdu mill-e-health li ħeltu telemedicine tiġi promossa. Fl-aħħar u mhux l-inqas jiena nilqa referenza għal mekkaniżmi ta' Solvit u ta' l-ADR. Dawn huma meħtieġa biex iċ-ċittadini kunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom għaliex jiswew inqas u huma eh, aktar veloċi. Iċ-ċittadini għandhom ikunu aktar informati dwar kif jistgħu jużaw dawn il-mekkaniżmi. Dan huwa aspett importanti li rridu nindirizzaw. Grazzi tassew. Grazzi, onorevoli Buzoj. Opinjoni ta' sew interessanti, grazzi. Għanna l-grupp tal-ħodor li sijar fil-kamra. Kirjakos, ek joġbok. Ευχαριστώ poli, proedre. Θέλω għegona εγώ να συγχαρώ. Grazie Signora President. Jena nishtiq nifraħ l onorevoli Grek għal-prezentazzjoni. Jena naqbel miegħu fuq ħafna mill-punti li huwa semma. Per eżempju, il-fatt illi aħna neħtieġu l-neħu l-ostakli illi identifikajna u li ċittadini għedin jiffaċċjaw f'ħafna noqsma, per eżempju, ostakli għal libertà tal-moviment. Ostakli f'bosta stati membri bħal per eżempju kwistjonijiet ta' rikonoxximent tal-qraba, membri tal-familja f'pajjiżi terzi. Hemm ħafna suġġetti fosthom il-problemi fir ta' dokumenti tal-vjaġġar u kif dawn jiġu mġedda, problemi marbuta mal-aċċess għad drittijiet f'dak li għandu xaqsam is-sigurtà soċjali. U l gvern jirrifjuta li jagħti servizzi bħal pereżempju benefiċċji għal persuni b'diżabilità u għajnuni toħra. Hemm problemi f'rigward tal-arfin ta' diplomas, kwalifiki. Il-direttiva tal-Parlament Ewropew tal-2005 hemm xi problemi f'rigward tal-implementazzjoni tagħha. Il-moviment ħieles, il-karozzi hawnhekk jista' jkollna taxxa f'pajjiżi differenti jekk ikun hemm bidliet konseguttivi ta' residenza ta' ċittadini. Dan kollu jammel l-Unjoni Ewropea tagħna waħda frammentata u din il-frammentazzjoni ma tħallinix illi konna eh, ċittadinanza u dan is-sens ta' appartenenza għall-Ewropa. Hemm raġunijiet oħra wkoll. Pal pereżempju il-veloċitajiet differenti li jeżistu fil-tkabbir u l-welfare u l-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-problema ta' integrazzjoni ekonomika li ser saħħa l-pożizzjoni taċ ċittadin fl-Unjoni Ewropea u l-ħolqien ta' politika ġdida fir-rigward tal-entità taċ ċittadin din ser issir permezz tas-suq intern, tas-suq uniku. Iżda aħna ngħidu dan jista' jkun il-każ imma dan jista' jkun il-każ f'suq uniku li ħares l-ambjent u l-ċittadini tiegħu u l-amministrazzjoni tajba tal-finanzi tagħna ser twassal għas sostenibilità għal vjabilità fl-Ewropa. U għalhekk aħna ser nkunu qed infasslu emendi u ser naħdmu mill-qrib mal-Onorevoli Grek biex nibatulu dawn il-messaġġi kollha. Grazzi tassew. Ja, danke schön. Dann frage ich, gibt es noch Wortmeldungen von den... Grazzi, ħafna aktar interventi jider li mux il-kas. Tajjeb. Signora Kira Adamo, forsi tixtieq tagħmel intervent jekk jogħġbok? Thank you, Chair. Um, I'd like... Grazzi, President. Jiena minnaħat tal-Kommissjoni nilqa la abbozz tar-rapport dwar mill-Kumitat IMCO li huwa kontribuzzjoni importanti għar-rapport kollu kemmu u dana jorbot ħafna ma' eżerċizzi paralleli bħal att ta' suq. Waħdini kif ukoll il-bżonn illi ikonna approċċa bażi taċ-ċittadini illi inneħħu u koll ostakli li jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jeżerċitaw drittijiet tagħhom taħt it-trattati u kif ukoll fejn tidħol jidħol il-moviment ħieles. U allura dan huwa ukoll il-lan tar-rapport li konna dibattitu. Aħna identifikajna 25 azzjoni ewlenin biex aħna inneħħu dawn l-ostakli ħafna minnhom fil-fatt eh, issemmew mill onorvoli membri il-tassazzjoni doppja per eżempju, jina se nifoka fuq uħut minn dawn l-elementi u anki u koll insemmi eh, rapport grek u fost eh, l-azzjonijiet l-ADR u koll għandu post importanti fil-rapport. Nifem illi fi żmien ġimgħa il-Kummissjoni se tressaq proposta l-direttiva dwar ADRs għal konsumaturi kif ukoll proposta għal dak li għandu xaqsam l-ODRs, Online Dispute Resolution. Aħna u koll edin naħdmu Eh, biex ikonna it-twetti ta' direttiva eh, ta' direttiva tal-implementazzjoni dina koll eh, kien għanna diversi membri li referew għalija din direttiva u l-Kommissjoni waslet għal konklużjoni li fost dawn l-ostakli u azzjonijiet sabiex insibu soluzzjoni għalihom l-ewwel azzjoni li trid tittieħed mhijiex neċessarjament leġislazzjoni ġdida issa implementazzjoni adattata mill-Istati membri tal-regoli eżistenti l-Kummissjoni eh, tefat priorità kbira fuq dan il-punt f'diversi oqsma mhux inqas fuq il-moviment ħieles tal-persuni u anki wkoll kellna diversi proċeduri taksur dawn l-aħħar xhur f'dan ir-rigward u allura aħna qegħdin insegwu il-konklużjonijiet ta' Krakaw illi jidhru illi kol qegħdin jorbtu tajjeb ħafna ma' konklużjonijiet ta' qabel. L-importanza ta' Solvit u ta' ċentri ta' jnuna għal ċittadini dawn ġew identifikati kif ukoll approċċ aktar koordinat. Iva, dan ukoll jiġi interessat fir-rapport fejn naraw li hemm bżonn ta' one shop one-stop shop fejn iċ-ċittadin eh, mandux għalfej qed jinkwieta fuq pereżempju l-esistenza ta' diversi ċentri ta' jnuna, eh, call centers jew solvit. Iżda l-idea hi illi ċittadin ikollu punt wieħed ta' ċess u mbagħad min hemm jiġi eh, immexxi lejn l-aktar għajnuna adattata għalih jew għaliha. U l nemnu li dan il-portal Ewropew li ġi żviluppat u li se jkun disponibbli fil-lingwi kollha sal aħar ta' din is-sena jista' jitqies ukoll bħala eh, handbook elettroniku virtuali għal eh, ċittadini kollha wkoll element li semma fir-rapport ta' Louis Grek. Umbat semmejna il-punt eh, tal-arfin u fil-fat il-rapport qed jifoka wkoll fuq is-sena eh, 2013 bħala s-sena taċ-ċittadini proposta li tresa fuq li dana tiġi diskuss ukoll flimkien ma' dan il-Parlament u l-Konsil u nittamaw illi ikunem hemm għal din il-proposta. Biex bekk nkunu nistaw inkatru eh, l-arfin dwar din is-sitwazzjoni. Il-maġġoranza ta' ċittadini semaw dwar iċ-ċittadinanza Ewropea aktar minn 80% iżda 3% biss jifmu eżattament dana xi fisser skont il-Euro Barometer ta' dan l-aħħar. Grazzi ħafna. Vielen Dank für diese äh, Worte. Äh, vielen Dank für die Diskussion. Grazie Grazzi ħafna għal din il-kontribuzzjoni, grazzi wkoll għal din id-diskussjoni li kellna. Aħna ovvjament se ngħaddu din l-informazzjoni kollha lis sur Grek u naħseb illi huwa importanti li niftakru li s-sena d-dieħla għanna l-20 anniversarju tas suq uniku se niċċelebraw dan l-avveniment u allura rridu nqisu dan il-punt ukoll. Irridu nuru liċ-ċittadini tal-Ewropa illi dan is-suq huwa tassew tagħhom mamul għal u minn mill-ċittadini kif jgħid eh, is-sur Grek Allora dan irridu nżommu f'moħħna matul din il-proċedura smajna dwar scoreboard, mis-sur u ukoll smajna dwar l-aċċess għal kontijiet bankarji, ir-rapport dwar dan ukoll. Dawn huma kollha inizjattivi għal ċittadini inizjattivi importanti ħafna. U għalhekk jekk aħna jirnexxinna nuru sas-sena d ċittadini li dan is-suq uniku ta' sew qiegħed hemmhekk għalihom qabel kollox, allura bekk inkunu nistgħu Tejbu s-sitwazzjoni fejn titħol is-soċjetà għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna din diskussjoni, infakkarkom dwar l-iskadenzi, l-emendi, 29 ta' novembru, f'nofsinhar, eżatt f'nofsinhar jalqu. Fl-20 ta' Deċembru mbagħad sen jisu l-emendi fil-komitat niddiskutawhom il-votazzjoni isseħ fl-20 ta' Deċembru wkoll eh, bil-forsi rridu nagħmlu hekk għaliex imbagħad għandna l-kumitat ukoll eh, liħor li jrid jivvota fl-20 ta' Jannar u allura din tkun idea tajba jekk konna biżejjed żmien biex aħna nippreżentaw l-idea tagħna fit-13 ta' frar Eh, nivvotaw dwar dan ir-rapport eh, fil-plenarja. Dagin wird und ich bin ganz äh, sicher dass Louis Grek auch weiter. Tajjeb, mela daqshekk fuq dan ir-rapport Grek jiena ċert illi s-sur Grek eh, se jkompli jaħdem hekk kif dejjem jagħmel f'kooperazzjoni mill-qrib ma' Shadows kollha. Għaliex ovvjament għandna din it-tradizzjoni eċċellenti u s-sur Grek dejjem u wera kooperazzjoni mill laqwa Tajjeb, Mela, jiena ma tantx għandi nżid ta' punti varji, jekk intom m'għandkomx żidu aħna nistgħu eh, wkoll nagħlqu dan il-punt. Se nerġgħu niltaqgħu fil-5 ta' Deċembru hawnhekk Brussell. U bekk jiena nagħlaq il-laqa. Nawguralkom eh, vjaġġ tajjeb lura d-dar jew kull fejn intom sejrin. Nagħlqu din il-laqa, grazzi.